wasal għal fatt li pereżempju jitfal ħabs il-mexxejja tal-Katalonja. U issa qegħdin iktar viċċin it-Turkija mill-Renju Unit li kien għamel referendum ta' indipendenza fl-Iskozja. F'Katalonja hemm maġġoranza favur referendum mhuwiex id-delitt skont il-kodiċi penali ehm, ta' Zapatero tal-2005 Nafu li l mill parti minn dek u għal daqstant aħna nsaqsu lil bsow jekk hux possibbli nitkellmu bil-Katalan biex ikun hemm rispett għal-lingwi anki dan il-Parlament u fil-Katalonja m'hemmx kunflitt ta' eh, konvivenza imma ta' ċentralizzazzjoni Ewropej. Spanjol, skużawni. U għalhekk nirringrazzjakom. Onorevole del Castillo. Onorevole del Castillo. President, mikrofonu jekk jogħġbok. Permettili, Sur Prim Ministru, illi ngħidilkom illi hemm bżonn ta' raġunijiet tajbin intkellimt fuq ir-retorika u fuq l-esklużjoni imma l problema fir-realtà bħala Prim Ministru ta' Spanja ma jbidel xejn u għaldaqstant meta jkun hemm mozzjoni ta' fiduċja fil-President ta' Rajoy inti kont eh, diġà qed taħseb fuq dawn il fir-retorika prattika ġifiri qegħdin nitkellmu fuq l-ordni kostituzzjonali li joħorġu mill-liġi u m'għandhomx lealtà kostituzzjonali sur Prim Ministru. Inti tista tiġi hawnhekk, tirrakkonta narrattiva inti ma realtà narawha bil-fatti u għalhekk aħna hemm bżonn naħsbu fuq il-frontieri u qed naraw ukoll għal darba darbtejn dak li qed tagħmel int. Dan Revoli Pirinski. Prim Ministru, inti semmejt il-bżonn għal leġittimità ġdida għad-demokrazija fl-Ewropa u inti appellajt għal aktar demokrazija Ewropea. Ma taħsibx illi inni nies iħossuhom nieqsa mis-sovranità tagħhom għad-dritt illi jiddeċiedu il-futur tagħhom ir-reġjuni qed jitilfu l-popolazzjoni tagħhom u l-industrija tagħhom b'mod massiv għax in-nies li qed jaħdmu hemmhekk iħossu li m'għandhomx lok ta' kif jgħidu kif se tiżviluppa il-ħajja tagħhom. X'se tgħidu dwar id-demokrazija sovrana li jiġifieri li b'mod ġdid taqbel mal-rieda ta' ċittadini li jkollhom dritt jiddeċidu l-futur tagħhom u jaqdu dan mal-fema li l-Ewropa trid bidu ġdid din l-isfida sur Prim Ministru hija ċentrali għal kull kwistjoni illi inqalat mill-Brexit sa' Katalunja. L-Onorevoli Sala Franka. Grazzi, President, Su Prim Ministru, merba fil-Parlament Ewropew intqat illi l-Unjoni Ewropea hija Unjoni għabbasi ta' valuri u f'dan il-Parlament ovvjament aħna ovvjament naħmu dejjem favur id-drittijiet tal-bniedem li jkun reġjun, pajjiż jew kontinent anki ta' karattru planetarju universali u lek f'dan il-Parlament għandu eh, premju eh, ta' Andrej eh, Sakharov li ovvjament kien integru għal dak li għall moralità Dan il-Parlament diġà eh, ta' eh, l-tlet kubani fis-sena li għaddiet imħabba dak li ġara fil venezwela u għalhekk nixtieq Inti taħseb illi min eh, rebaħ dan il-premju huma nies onorabbli li jistħaqilhom illi jirċevu premju bħal dan u inti tkun tixtieq tintaqa' magħhom u f'relazzjonijiet tiegħek mal-Venezwela bil-maġġoranza dan il-Parlament għadda riżoluzzjoni biex l-istati membri wkoll eh, quddiem il-qorti internazzjonali minħabba il ksu ta' drittijiet ta' bidna f'dan il-pajjiż. Inti x'taħseb fuq din l-inizjattiva u taħseb bħal stati membri oħra bħal Ġermanja, Franza u eh, Kanada illi tissieħeb din il-proposta? l-Onorevoli Valenciano. Grazzi ħafna, President. Sur Prim Ministru ta' Spanja, inti ħsibt li hawnhekk eh, ħsibt li l-Partit Popolari kien se ma' politika, le, mhux il-każ mhux int biss għandek din idea fuq l-Ewropa, imma huwa ċar hawnhekk dan il-Parlament li l u l-Partit Popolari wkoll jesiġu l patrjotiżmu anke meta nkunu fl-oppożizzjoni imma aħna mhux il-każ meta nkunu fil-gvern jasbu huma u għalhekk biex nikkonsolidaw l-idea li inti tkellimt hawnhekk f'dan il-Parlament li huwa importanti ħafna għalina Meta tkellimt fuq il populiżmu meta tkellimt fuq il-nazzjonal populiżmu pereżempju ta' eh, eh, l-Ewropa miksura, l-estremiżmu ta', ta reazzjoniżmu kontra l-Unjoni Ewropea, kontra l forza tal-Unjoni Ewropea, eh, kontra pereżempju s-saħħa tal-nisa u kun moviment nazzjal populista. Aħna nafu li għandna bżonn nimxu l-qoddim għax aħna progressisti u Europeisti. Grazzi. Onorevole Saras Ferragut. L-Onorevoli Estaras Faragot, grazzi ħafna President. Nilqakom f'din il-Kamra, l-Ewropa hija destinazzjoni ewlenija fl-Ewropa u l-Ispanja hija qed tieni waħda eh, fl-Ewropa li tieħu aktar turisti. Il-turizmu huwa b'saħħtu imma għandu bżonn l-innovazzjoni u s-sostenibilità imma jrid ikollu s-sigurtà is-sikurezza u l-infrastruttura wkoll u dwar dan se nitkellem intom qegħdin taraw nies li qegħdin jiddemonizzaw it-turiżmu qed jiġġieldu kontra t-turiżmu li mhumiex qegħdin jużaw is-sens komuni fil-ħajja ta' kuljum araw ġara Valencia fil-Katalonja qed ineħħu l-paċi minn hemmhekk Prim Ministru meta m'hemmx stabilta allura dan ixekkel is-settur tat-turiżmu kollu u l-paċi f'pajjiż l-Ewropa turi li hija b'saħħitha għandha l-prinċipji u l-konvenzjonijiet tagħha u intom dejjem tieħdu tattika differenti. Intom qegħdin iżidu id diviżjoni qegħdin turu tolleranza għal dawk li huma intolleranti u eh, tiġġieldu kontra min qed jipprova eh, jikseb il-valuri. Nisperaw li l-pat ma jkunx sigrit u jkun ibbażat fuq l-elezzjonijiet l-Onorevoli Regner. Prim Ministru, grazzi ħafna ta' dan id-diskors ta' spirizzjoni li għamiltu li għamilt favur l-Ewropa u favur iċ-ċittadini. Diskors li nissel fiduċa u kuraġġ. Se nitkellem fuq nisa. Anna, rapport d-dimna li ġie adottat zminilu fil-Parlament f'termini ta' ugwaljanza eh, fin-numru ta' nisa fuq il-bords ta' kumpaniji. Kif nistgħu insolvu din ħaġa Inti inti orejt l-opinjoni favur din il-ħaġa. Issa sendur fuq Sur Tajani. Assigura jekk joġbok illi fl-allokazzjoni tal-speaking time illi jkun hemm nisa li jingħataw il-permess li jitkellmu. Biex ikun hemm kuxjenza dwar din il-problema, il nisa jridu jinnataw aktar ħin jitkellmu f'din il-kamra milli qed jingħataw. Jiena nixtieq infakkarkom illi firmajt il-proposta tal-Kummissjoni biex nagħti aktar eh, postijiet li nisa fil-Management Boards. Mara jmisti t-kellem, Prim Ministru, jiena naħseb bħalek dwar eh, ir-retorika anti-EU mill-lemin estrem u l-bżon li nżidu il-leġittimità il-Parlament kien qed iġġielet eh, konfini nazzjonali b'mod regolari għal eh, post wieħed fil-Parlament Ewropew rridu nkunu kapaċi eh, għal seda waħda. Rridu niddeċidu aħna fejn se niltaqgħu il kanċillier sena l-oħra ħadet pożizzjoni pubblika dwar post wieħed fejn il parlament Ewropew. Inti bħala pro-Ewropew, inti se tieħu inizjattiva li tpoġġija fuq l-aġenda tal-Kunsill u titkellem fil-kampanja dwar dan u biex ningaġġaw fi dialogu kostruttiv ta' valuri favur id-demokrazija u valuri Ewropej. Inti se taħdem għal paċi fl-Ewropa biex aħna nkunu simbolu ta' dan kollu. Bon, bon Cher Monsieur le Premier ministre, merci pour le discours que Aziz Prim Ministru, grazzi ħafna tad diskors tiegħek illi verament jagħti tama liċ ċittadini Ewropej u jsaħħaħ l-ekonomiji u jindirizza kwistjoni budgetarji wkoll. Naħseb li wieħed fil-mija tal-GDP mhux biżżejjed hija xi ħaġa ambizzjuż ħafna. Jiġifieri intom ħdimtu ħafna wkoll f'termini ta' Ewropa Federali u grazzi għal dan. Issa, is-sitwazzjoni ta' Andalusija din tinkwetana ħafna. U zgur illi hemm bżonn illi ma jkunx hemm ambigwità hemmhekk jew xi tip ta' koalizzjoni bejn il-lemin u l-lemin estrem din hija xi ħaġa li qiegħda tiġri u tista' żomm fuqna li se nkunu konsistenti u li se naħdmu forsi flimkien mal-partiti tal-Lemin e, tax xeluk u tal-ħodor. Grazzi President. Point of order għax nixtieq ngħid illi ma naħsibx illi għandu jkun hemm posters ta' Eh, kriminali prezenti f'din il-Kamra. Jiena naħseb li dan huwa nuqqas ta' rispett f'din il-Kamra viżavi il prim Ministru eh, ta' Spanja. Sur eh, Prim Ministru Sanchez, inti qiegħed hawnhekk u issaqsina biex ninaqdu miegħek ħalli niġildu l-estremisti. Nista' nsaqsik jekk Inti intix konxu l-estremizmu jagħmel lill-Ewropa imma tista' tagħmilha ċara li inti titkun Prim Ministru ta' Spanja għaliex dawn l-estremisti qed joħolqu eh, sitwazzjonijiet ta' kuż f'pajjiż. U dawn qed iżommu miegħek eh, b'vot ta' konfidenza vera tal-mistrija li tasal sem bil-voti ta' dawn in-nies. Għax inti qiegħed qisu ma' dawk li appoġġjaw dak kollu kontra l-Ewropa. L-Onorevoli Lopez. Jose, fidejk. President eh, Sanchez, inti hawnhekk il-leħen tal-Ewropejisti Ewropa soċjali illi hija responsabbli għal presem li tixtieq ittejjeb il-kundizzjoni tal-ħaddiema li tiġġieled kontra t tfal li huma foqra li jaħdmu li tiġġieled favur il-klima Ewropa libera miftuħa u juru solidarjetà u responsabbiltà u jagħtu rifuġju Ewropa favur in-nisa biex ikun hemm ugwaljanza bejn il-ġeneri dan qed jagħmel il-Gvern ta' Spanja leħen li għandna bżonn aħna l-Ewropejisti li għandna bżonn ukoll dan il-Parlament. Ewropa illi tifhem illi l il futur tagħha se tkun permezz biss ta' bini ta' ċittadinanza maquda eh, permezz tal-konvivenza u d dialogu u għalhekk impass kbir fil-Katalonja minn fejn iġijin ta' autogvern, ta' kostituzzjoni, ta' rispett tal-konvivenza li toħroġ mill-politika. U għalhekk dan għamel il-partit dan huwa biss l-uniku futur li jista' jkollu l poplu ta' Katalonja. L-Onorevoli Mato. Grazzi, President. Sur Sanchez kont nittama illi hawnhekk fl-Ewropa f'diskors ta' 37 minuti tagħmel 10 sekondi biex titkellem fuq reġuni ultraperiferiċi l-Gżejjer Kanari x'tisa' punt. Għal-futur ta' l-Ewropa hemm bżonn nitkellmu wkoll fuq ir-reġuni li huma rikonoxxuti li għandhom karatteristiċi partikolari u għalhekk jien naf fil-gżejjer eh, tal-Kanari biss meta tiegħek biex forsi tiġi u eh, tqattar hawnhekk l-aħħar tas-sena. Imma dan huwa eżempju ta' dak li hemm bżonn ikunu politika ta' inklużjoni, koeżjoni, solidarjetà. l president Tajani għal darba tartejn wera l reġuni ultraperiferiċi huma importanti u ekku u jiena nittama li permezz il parlament int tkun tista' tagħmel xi ħaġa għall gżejjer tal-Kanari biex tiddefendi d drittijiet tan-nies li jgħixu hemm fil-qalba tal ewropa biex hekk ikollok l-appoġġ tagħna. Grazzi ħafna. Gracias, Presidente. Grazzi, President. Nixtieq eh, ngħid merħba lill prim Ministru ta' pajjiżi tal-Gvern tiegħek u tas Sur Borrell. Jiena nixtieq nitkellem u nidentifika fid diskors tiegħu il-kelma federaliżmu għall kostruzzjoni tal-Ewropa federali biex norganizzaw ukoll anki Spanja pajjiżna rikonoxximent tal-armonija tal-kapaċità li wieħed jgħix f'libertà, f'armonija, li għatant għandna bżonn fl-Unjoni Ewropea biex nħarsu ċittadini tagħna armonija li għandna bżonn biex nipproteġu wkoll l-Unjoni Ewropea li għandha bżonn tirriforma l-aqda monetarja, il-pilastru fiskali biex noħu l-postijiet tax xogħol kif qed jiddefendi l-gvern ta' eh, Spanja u kif il-Partit Soċjalista jagħmel dawn l-aħħar snin anki fl-elezzjonijiet mal-Parlament, mal-Kummissjoni, mal-Kunsill biex ikollna politika tax xogħol li tħares ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Sal-Onorevoli Mijan Mon. Grazzi ħafna. El refuerzo de las relaciones con Iberoamérica ha sido prioritario para un dirigente español. Yo lo que me... Jena nistaqsi kif aħna irnexxilna namlu dibattitu bħal dan mingħajr ma nitkellmu fuq il-Venezuela u l-negozjati Mercosur li huma daqshekk importanti. Jiena eh, kontent b'dak li għat, però minix kontent dak li inti bist. U importanti illi nħarsu anke lejn il-kwistjonijiet ta' sajt anki mal-Brexit il-negozjati futuri se jkun importanti ħafna għalina u importanti li titkellem fuq dawn il-kwistjonijiet mhux biss fuq il ġibilta li importanti, ma anki fuq id-drittijiet reċiproċi, id-drittijiet ta' sajt u l-aċċess l miet dan huwa importanti għal ħafna Spanjoli fil-Galizja u anki għal reġuni oħrajn. Wara il-budget nixtieq ngħid ukoll l-MFF ġdijt huwa essenzjali għalina u test leġislattiv tal-Kummissjoni irrit jiġi imtejjeb eh, imħabba raġunijiet Spanjoli li sejbatu ħafna. Grazzi, President, dan kellim li miss. Eh, eh, Is-sur Deġen, aħna Eh, rajna li inti qed tisma' lin-nies u tippermetti anke li nagħmlu progressi jiena naħseb li anke fil-Ġermanja hemm eh, opinjoni tajba fuq il-gvern soċjalist ġdid fi Spanja ah, u l-fatti li inti anke edha qiegħed eh, tipprova tipproteġġi iktar lin nisa u qed tħares lejn inċentivi ekonomiċi u budget għad kabbir ekonomiċi u jina nishtiq li lilek biex tajdinna kif l-implementazzjoni ta' riformi ta' suq ta' xol se jiġu implementati eh, riformi illi il-predeċessuri tiegħek eh, fil-fatt imminaw id-drittijiet tal-ħaddiema. X'tista' tagħmel biex issaħħaħ il-pożizzjoni tal-ħaddiema? Grazzi. Issa Sanchez biex jirrispondi għal mistoqsi. Grazzi ħafna, President, grazzi li daw kollha li ħadu l-kelma u illi wkoll eh, għallu kif jaħsbuha. Nixtieq ukoll ningrazza l-intensità li laħmu dan id-debattitu sow. U jiena ovvjament eh, smajt l-interventi kollha fuq punti importanti ħafna f'organizzazzjonijiet partikolari. Mela, ovvjament jiena nix se nagħti replika uh, eh, waħda, ovvjament ma nistax nidħol fid-dettall fuq kull intervent, imma nitkellem fuq l-ispirtu stess u l kontenut eh, ta' tweġibiet eh, tiegħi f'din is-sessjoni ta' replika. Nixtieq l-ewwel net nitkellem fuq il-multilateraliżmu u mbagħad kif tkellimna fuq il-federalizmu. Mela, l-ewwel nett kif għadd fl-ewwel diskors tiegħi fuq il-multilateralizmu l-Gvern ta' Spanja jixtieq jiddefendi l-Aġenda 2030. Aġenda politika ta' bidla fuq livell nazzjonali u naħsbu li fl-10 snin li ġejjin l-Unjoni Ewropea se tkun l-ambaxxatur kbir tal-multilateralizmu tal-Aġenda 2030. U għalhekk din l-aġenda se tkun waħda ta' difiża mingħajr ekwivoċi eh, għad-difiża tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri speċjalment fid-daw tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea u anke dak li qegħdin nagħmlu f'Spanja bl-approvazzjoni ta' sensiela ta' mezzi li għandhom xaqsmu mal-vjolenza tal-ġeneru kif ukoll l-approvazzjoni ta' liġijiet illi innaqsu d diskrepanza il-wage gap li teżisti bejn nisa u irġiel u għalhekk nixtieq ngħid ħaġa kien hemm dawk li tkellmu uh, fuq il qatt ħaġa inaċċettabbli fi Spanja meta mqabbla wkoll ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea meta nitkellmu fuq il-medja tal-żona euro imma f'Spanja għandna eh, luf li huma affiljati l-ewwel darba eh, u għandna iktar minn 8 miljun uh, nisa illi huma integrati fuq is-suq tax-xogħol. Il-mezzi li ġew approvati bil-22% bħala żieda hija l mezz l-iktar importanti fl-istorja tagħna ta' pajjiżna, ġifieri l-istorja demokratika ta' pajjiżna. U għalhekk l-iktar in-nisa benefikaw minn din iż-żieda għax sfortunatament qegħdin jirċevu inqas salarju għalissa u għalhekk iva ugwaljanza bejn il-ġeneri il-ġlida kontra wkoll il-faqar, speċjalment il-faqar fost it-tfal. Aħna quddiem il-Parlament u rejna l-importanza li hemm biex nsaħħu l-ġlida tagħna kontra il-faqar fost it-tfal anki anke fil-budget ukoll eh, nhar it-tnejn ħriġna proposta biex ninċildu kontra l-faqar kontra it-tfal u saħħaħna ħafna l mezzi li għandna biex inkunu nistgħu eh, nagħtu garanzija wkoll lil dawn it-tfal. Issa brabta ma tibdil fil-klima kien hemm dawk li tkellmu eh, fuq il-ftejim ta' Spanja, l pitekal ta' Spanja, aħna derwaqt se napprovaw u nittamaw eh, eh, liġi fuq il- u li strateġija nazzjonali ta' transizzjoni ekoloġika u li waħda mill-kwistjonijiet l-iktar fondamentali għall gvern Spanjol biex ikollna politika ġusta biex ċerti żoni ta' Spanja fejn hemm pereżempju eh, l-installazzjonijiet termiċi aħna nkunu nistgħu ngħinuhom biex ikun jistgħu jagħmlu din it-transizzjoni. U mbagħad kien hemm referenza wkoll ta' eh, pakkett ta' libertajiet illi f'daw l-aħħar seba' snin ta' gvern konservattiv sfortunatament ma rawx id-dawl. Eh, tkellimna fuq il-liġi mażra u dak kollu li għandu x'aqsam ma' liġijiet favur ix-xogħol u l-livell ta' xogħol ta' kundizzjonijiet ta' xogħol tal-ħaddiema tagħna issa fuq il-liġi mażra qed ikun hemm emendi fil-Kongress tad-Deputati u nittamaw li nsibu soluzzjoni jkun hemm approvazzjoni fis-sessjoni li se tiftaħ eh, minn jannar u wkoll dan huwa marbut mal-kundizzjonijiet tax-xogħol aħna nixtiequ ngħidu li aħna tajna imbottatura lil dialogu soċjali f'seba' xhur biss għandna pjan għal xogħol fost iż-żgħażagħ biex f'tliet snin inkunu nistgħu jkollna għaxar punti fejn ikunu nistgħu mobilizzaw miljuni ta' euro. Provajna wkoll pjan kontra l-isfruttament tax xogħol, kontra l-prekarjetà tax xogħol biex noħolqu 50,000 postijiet ta' xogħol eh, u dan skont il-leġislazzjoni ta' eh, pajjiżna. U għalhekk nixtieq ngħid ukoll illi aħna nafu illi e, dawk li jaħdmu għal rashom ukoll f'pajjiżi li huma 13 miljun nisa u irġiel grazzi għal ftehim li aħna għamilna mal-unions F'dawn is-seba' xhur saħħaħna l-garanziji soċjali kollha li għandhom x'jaqsmu mal-xogħol u kopertura soċjali fuq inċidenti li jista' jkun hemm fuq il-post tax-xogħol, eċetera, eċetera, ovvjament dan eh, bil-korporazzjoni ma' min iħaddem. U għalhekk nitkellmu fuq ġustizza soċjali fost il-ħaddiema mhux biss fuq livell Ewropew ma fuq livell nazzjonali ma nixtieq nagħmel żewġ riflessjonijiet jekk tippermettuli. permettuli fid-dal tal-interventi li smajt l-ewwel nett fil-politika tas-sena fuq il-Venezuela l-Gvern ta' Spanja u anki l-pożizzjoni li kien hemm qabel ma jnasar sirt Prim Ministru aħna nirrikonoxxu l-leġittimità tal-elezzjonijiet fil-Venezuela u rikonoxxejna wkoll il-gvern ta' Maduras imma aħna ħadna pożizzjoni ma aħna tlabna dejjem ħafna okkażjonijiet li l-gvern ta' Maduras illi jeħles il-ħabsin politiċi u aħna ħdimna ħafna biex e, pereżempju e, kellna każijiet e, anke dal-aħħar u l pożizzjoni tal-Gvern ta' Spanja bil-kwistjoni tal venezwela hija nipprovaw li konna alleanza, grupp ta' dijalogu ta' faċilitazzjoni minn pajjiżi Ewropej kif ukoll minn pajjiżi tal-grupp ta' Lima. Nixtieq ukoll ngħid illi Franza ma parteċipatx fid-deċiżjoni tal-grupp ta' Lima u l gvern ta' Spanja qed jipprova jibni grupp ta' faċilitazzjoni biex jgħin ġifiri biex ikun hemm dijalogu biex hekk insolvu għal darba darbtejn din il-kriżi. Jiena kont eh, naqra sorpris mela ma nitkellmux pereżempju fuq il-migrazzjoni lejn eh, il-Venezuela anke pereżempju l-uffiċċju eh, li għandna fi Spanja xem ħafna Venezwelani li tippruvaw jiġu f'Spanja. Imma ovvjament għandna bżonn naraw il-kontest ta' Peru, tal-Kolombja, il-Brażil, il-Brażil, iċ-Ċili, ħafna pajjiżi fejn jiena mor dawn l-aħħar seba' xhur par rappreżentant tal-gvern tiegħi. Imma bżonn li ngħid mal-Ministru tal-Affarijiet eh, barranin aħna xtaqna ngħinu lil dawn il-pajjiżi biex ikunu jistgħu mod raġonevoli jġestixxu anki l-flussi migra ta' migrazzjoni illi qed jaslu dawn il-pajjiżi fil-Kolombja pereżempju. Bl-appoġġ sħiħ tagħna. Issa fuq il-gżejjer tal-Kanari nixtieq ngħid biss il-Gvern ta' Spanja f'seba' eh, xhur diġà għamel reviżjoni tal-istatut tal-Gżejjer Kanarji u għalhekk aħna nemnu f'dawn il-żoni ultraperiferiċi fuq ir-risorsi ta' dawn il-żoni pereżempju, aħna nixtiequ wkoll nallokaw eh, miljuni ta' euro biex ikun hemm toroq aħjar f'dawn l-gżejjer. Mbagħad nixtieq nagħmel riflessjoni qabel ma nagħlaq, riflessjoni ġenerali fuq l-interventi li kellhom xaqsmu mal-Partit Popolari u l-kwistjoni ta' Katalonja fatt fil-Parlament Spanjol u nixtieq nitkellem ukoll lill kollegi hawnhekk tal-nazzjonalità tiegħi li huma Spanjol fil-Partit Popolari Ewropew illi qegħdin naraw illi hemm iva qed naraw sida fil- ehm, eh, l-emin estrem l-ewwel nett fuq it-territorjalità u l-konvivenza bħala element li għamlu oppożizzjoni lill gvern ta' Spanja. Il-gvern ta' Spanja dejjem se jkun il-Partit Soċjalista lejali lill kostituzzjoni konna hekk fil-gvern kif ukoll fl-oppożizzjoni u nixtiequ li l-Partit Popolari wkoll jagħmel hekk meta jkun fl-oppożizzjoni. Tieni punt. Jekk jiena hawnhekk se nipprova jkollna xi tip ta' stabilità u gvernabilità u se naħdem biex ikollna hekk nixtieq ukoll pereżempju nara l-eżempju wkoll eh, ta' l-Iżvizzera. Nasbek ukoll hawnhekk fil-kontest tal-Andalusija. Muchas gracias. Grazie ħafna lill-Prim Ministru ta' Spanja. Grazzi tar replika tiegħek għall mistoqsijiet min-naħa tad deputati naħseb issa Dan id-dibattitu kien interessanti ħafna, tkellimna ħafna fuq Spanja, imma wkoll ħafna fuq l-Ewropa, l-politika tal-Venezuela, għalina din hija ħaġa importanti ħafna aħna nifendu id-drittijiet tal-ċittadini tal-Venezuela ħadd ma għandu bżonn eh, ovvjament eh, imut bil-ġuħ u eh, fisem il-libertà. Grazzi lil kulħadd. Onorevole Viotti, chiede la parola? Sur Viotti, tixtieq titkellem, Iva. Grazie President. Se minuta biss mill-ħin ta' din il-awla mill-voti għax hemm iktar gazzetti li qegħdin jgħidu li fiċċeċna qed jerġgħu jagħmlu repressjoni qawwija fuq il-popolazzjoni omosessuali. Ħafna arresti, torturi u ġew identifikati anki tliet imwiet imħabba reġimi li qed jippruvaw jagħmlu repressjoni kontra l-omosessualità. Aħna fl-Ewropa ma nistgħux inkunu ekonomija u finanza biss. Aħna fir-rapporti mar-Russja nirringrazzja lill-Kummissarju eh, Mogherini Però il rapporti ma' Russja ma jistawx ikunu bis fuq kwistjonijiet tal europa Aħna kam, aħna kampjuni fuq id-drittijiet tal-bniedem u drittijiet ċivili, però rridu nuruħda, rridu nitolbu l-Federazzjoni Russa biex jiftħu stħarrija eh, stħarriġ fuq dak li qed jiġri fis-Seċeċenja għax ma jistawx jiġu maqtul għal persuni sempliċement għax huma omosessuali. Grazie. Grazie onorevoli. Grazie onorevoli Biotti. Issa niftħu il-seduta ta' l-2-14 ta' jannar kien hemm deċiżjonijiet minnaħa ta' kumitati biex jibdew eh, eh, eh, diskussjonijiet interistituzzjonali. Jien arċevejt mill-grupp ECR u minn ċerti indibitati it-talba illi fuq deċiżjoni tal-Kumitat Juri illi jidħlu f'negozjati għabbażi ta' rapport Eh, fuq eh, eh, mergers, divizjoniet u konversjoniet. Il-rapporter huwa Evelyn Regner. Irċevejt ukoll minn gruppi ħodor tal-ħodor u tal-alde talba biex nivutaw fuq id deċizjoni tal-Kumitat PEC peċ biex nibdew negozjati interistituzzjonali fuq il-pjan multi annuali għas-sajt illi jisfruttaw l-istok demersali tal-Mediterran tal-Vant. U rapporter hija Klara Eugenia Gilera Garzija. il votazzjoniet se jisseħud għada. Fuq dak li għandu qasam għad deċizjonijiet l-oħra li nibdew id negozjati interistituzzjonali minnaħa tal-Kumitati Ekon, Libe u Tran, jiena marċevejt lebda talba għal votazzjoni fil-parlament u dawn il kumitati allura jistaw jibdew il-negozjati tagħhom. Issa nibdew bil-votazzjonijiet. L-ewwel votazzjoni fu l-Uffiċċju Ewropew tal-Appoġġ għall-Azil għal-2016. Favur kontra ehm, min jastieni approvat għaddit. Issa naddu għal-talba tal-orti ta' ġustizja fuq il-kompatibilità ma' trettati eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marokk għal votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma Issa naddu għal rapport xake il-ftejm u e Marok fuq il-bidla fil-protokolli numru 1 mal-ftejm Euro-Mediterran. Paragrafu uh, l-ewwel parti eh, favur għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddietx. Emenda numru 3 favur kontra astenzjoniet namlu verifika eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa l-emenda numru 2, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Namlu verifika fuq din ukoll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 1, favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Essa fuq votazzjoni nominali, votazzjoni fuq risoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal rapport ieħor xak e, il-ftejm ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok, protokolli numru wieħed tal-ftejm Euro-Mediterran. E, il-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Nifirħu l-rapportar. Sekoski talab jitkellem. President, jiena nishti infakar l kulħadd illi għanna l-ħbib tal-Parlament Ewropew eh, prezenti għonek unisht hemm delegazzjoni tal-Parlament Ewropew. Eh, u u nishtiq u Ivan nil nilqawhom edin maħna magħna llum. Grazzi ħafna tal-li edin preżenti fis-sessjoni. Merisa ngħaddu għal ftehim bil Europea u ċina. E, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, nifirħu. Issa ngħaddu għal rapport Arena li tista' titkellem jekk tixtieq għal minuta. Signora Arena. Mikrofonu. Merci, Monsieur le Grazie ħafna. Meta nitkellmu fuq l-istrument, dan jirrikonoxxi li konna strument ta' solidarieta għal ħaddiema li huma vittmi u jina kuntenta ħafna. Imma ovvjament natira attenzjoni tagħna tal-kollegi l-emenda 96 biex nagħtu l-possibilità lis settur ekonomiku illi jappoġġja l-konversjoni ekonomika wara kriżi sostanzjali u għalhekk għandna bżonn nagħtu priorità lil ħaddiema huwa importanti li nagħtu l-priorità lill kumpaniji biex ikollhom risposta konkreta għal ħolqien tal-postijiet tax-xogħol kif huwa propost l-emenda u nittama li jkolli l-appoġġ ta' din l assemblea Grazzi. Grazzi, Signora Arena. Naddu għal votazzjonijiet tal-ewwel eh, dossier MFF. L-emendi 21, 23, 27 u dawk li jiġu waraja. Favur, kontra Astenzjoniet għaddew. Emenda 22, żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, Astenzjoniet għaddiet, it-tieni parti favur, kontra, Astenzjoniet maddiċ. Emenda 53 favur, kontra, Astenzjoniet għaddiet. Emenda 62 favur, kontra, Astenzjoniet namlu verifika fuq l-emenda 62 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 73, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur, kontra, Astenzjoniet għaddit. Emenda 85 favur, <clears throat> kontra, Astenzjoniet. Namlu verifika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. kienet diffiċli. Għaddit, emenda 98, votazzjoni nominali. Għad zbal, jgħajt il-President, 98, għaddit. essa emenda 96, e, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 97, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 28 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Il-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Il-votazzjoni tal-proposta tal komissjoni eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Nifirħu l-rapporter. Li tista' titkellem? Le, ma tixtiex titkellem. Grazzi. Issa l-ewwel qari tal-Parlament eh, Issa naddu għal rapporter Lop Fontanier fuq il-Fond Soċjali Plus emendi wieħed u eċetera, dawk li hemm magħhom favur kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 40, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 97, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Eh, emenda 171 favur eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 89 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 168 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Eh, emenda 89 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 89 CP3 favur kontra astensjoniet għaddit. 89 favur kontra astensjoniet għaddit. 172 favur kontra astensjoniet maddiċ. 89 favur kontra astensjoniet għaddit. 89 ċipi 6 favur kontra astensjoniet għaddit. 173 favur kontra astensjoniet maddiċ. 174 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda design favur kontra astensjoniet għaddit design ċip it-tejn, l-ewwel parti, favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 162, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ditx 175 votazzjoni miftuħa. <clears throat> Maluqa? Maddiċ. 92 favur <clears throat> kontra astensjoniet għaddit 176 di il-votazzjoni miftuħa. <clears throat> Maluqa. Maddiċ design, favur kontra ta' dit 177 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Ma <clears throat> u design, l-ewwel parti favur kontra ta' dit it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. għaddit. 178 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 179 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 163 fav favur. Kontra astensjoniet deċ. Emenda numru 3, favur, kontra, astensjoniet għaddit. 169, votazzjoni miftuħa. Malwaqa. deċ. 164, favur, kontra, astensjoniet deċ. 34, favur, kontra, Astenzjoniet għaddit. 165, favur, kontra, astensjoniet maddiċ 170 votazzjoni miftuħa maluqa maddiċ 166 favur kontra astensjoniet maddiċ 167 favur kontra astensjoniet maddiċ 48 favur kontra astensjoniet għaddit 161 votazzjoni miftuħa maluqa. Ma Il-votazzjoni issa fuq il-proposta tal-Kommissjoni. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Is-sur Lope Fontanieti, tista' titkellem jekk trid. Grazzi ħafna President, jina skont ir-regoli 59.4 nixtieq illi rapporti mur qudiem il-Komissar eh, biex ikun hemm eh, istituzzjoni biex ikun hemm taħdidiet interistituzzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi onorevoli, ma mela, lesta nivvotaw fuq il-proposta tar-rapporter. Min huwa favur? Kontra? Astensjoniet? Għaddit. Mela, il-kwestjoni istan tindbat li l-komitat kompetenti biex jintbew jimbdew il-negozjati interistituzjonali. Nifirħu li rapporter Issa naddu għal rapport Arimon. Eh, dispozizjoni speċifika għal, eh, kooperazzjoni territoriali Ewropea. Eh, mill-emenda numru 1 tal-199 favur kontra astensjonijiet għaddew. 201 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mela taqa l-emenda 200. Naddu għal votazzjoni fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Min xta' jitkellem? Ne, una, we, minuta. Il-votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela issa tixtieq titkellem tista'. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-kollegi illi enuni b'dan it-test ġi adottat unanimement fil-Kumitat wara l-vot ta' Brexit il-biraħ għatanna sinjali li l-maġġoranza f'dan il-Parlament huwa a favur il-kooperazzjoni transkonfunali. Jiena nixtieq li dan ir-rapport jintbat lura lil kumitat skont ir-regoli fuq il-negozjati interistituzjonali biex nkunu jista' jinbdew. Grazzi ħafna, onorevoli Arimon. Mela nivvotu il-proposta, nivvotaw issa fuq il-proposta tar-rapporter favur kontra astensjoniet għaddit mela il-kwistjoni tintbat lura fil-kumitat kompetenti biex jimbdew negozjati interistituzjonali. Issa naddu għal rapporter kwistut Rowall fuq il-divizjoni tal-tariffi inklużi fil-WTO ftejim eh, prevużorju. Eh, emenda 17, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa għaddit emenda 18 favur kontra astensjonijiet għaddit, 19 favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela, l-approvazzjoni tal-emenda 17 għalaqna l-ewwel qari tal-Parlament. Issa ngħaddu għal eh, rapport l-instas proċedura ta' autorizzazzjoni għal pestiċidi fl-Unjoni Ewropea Dinja, dan huwa l-aħħar rapport, però hija litwa twal waħda. Mela mija Emenda 103, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 137, favur. Kontra, astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 56, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Emenda 104, eh, <clears throat> votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. maddiċ. Emenda 105, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Eh, 57 de Votazzjoni miftuħa. Skużawni għajt il-President, għabess l-emenda 106. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 106. Maluqa? Ma Mela, emenda 57 di. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Ma 58. Votazzjoni miftuħa. Maluqa? ma ddiċ. 59 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ddiċ. Emenda 60 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ddiċ. 138 votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddiċ. 112 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 61 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Issa naddu għat test oriġinali, tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra, astensjoniet għaddit, it-tini parti favur, kontra, astensjoniet għaddit, it-tilet parti favur, kontra, astensjoniet għaddit. Emenda 62, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ. Paragrafu 13 ta', ta test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. għaddit. 63 votazzjoni miftuħa. Mm, maluqa. Ma għaddiċ. Emenda numru 1, żewġ partit, l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. maluqa. Ma diċ, Emenda 139. Ma taqa. Mela l-emenda 64, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Votazzjoni maluqa. U din ma taddix. Naddu issa għal emenda 120, votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma tgħaddix. naddu għal emenda 140 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 141 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. 65 da, eh, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tgħaddix. 66 votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix 121 dawk favur dawk kontra astensjonijiet eh, ma taddix issa 122 votazzjoni miftuħa magħluqa ma taddix 123 votazzjoni miftuħa magħluqa ma taddix 124 minu favur minu kontra astensjonijiet ma taddix 125 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 142 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 143 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 67 votazzjoni miftuħa. Chiusa. Votazzjoni magħluqa ma tgħaddix 144 dawk favur anzi votazzjoni miftuħa fuq 144 magħluqa ma tgħaddix 68 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 145 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix 69 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 70 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix wieħed eh, u 71 votazzjoni miftuħa magħluqa ma taddix. 72 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 72 votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix 75 votazzjoni miftuħa. Maluqa Din ma taddix issa 76 eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma taddix. 77 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma taddix. 78 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix. Issa t-test oriġinali tliet partijiet l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Tgħaddi ngħaddu għat-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Magħluqa. Tgħaddi tielet parti votazzjoni miftuħa. Magħluqa. tgħaddi. 79 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma tgħaddix. 80 votazzjoni miftuħa. Maluqa? ma taddix 146 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 147 dawk favur, dawk kontra, astensjoni ma taddix 81 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Ma taddix 126 vota, eh, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix 82 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix 148 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix 83 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma tgħaddix 84 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma tgħaddix 85 votazzjoni miftuħa. Maluqa? ma tgħaddix 133 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet ta' tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet nivverifikaw il votazzjonija miftuħa